neċessarji biex naslu għal regolament validu. Naddu issa għal rapport it il-ċer, grazzi għal dan id dibattitu Issa, nivvotaw fuq ir-rapport illum stess.